jiġu imsewija permezz tal-implementazzjoni tad direttiva ta' kontra ħasil tal-flus imma jidher li ċertu kwistjonijiet strutturali ħajibqgħu hemm. Aħna indirizzajna uħud minn dawn il-punti fir-rapport li l-Kummissjoni adottat fl-24 ta' Lulju fuq l-istat ta' implementazzjoni tal affas tal-Unjoni Ewropea ta' kontra ħasil tal-flus jiena nemmen li dawn ir-rapporti huma bażi tajba biex jevalwaw dak li jrid isir fil-ġejjieni. Il-mod ta' kif ir-regoli ta' kontraħasil tal-flus jiġu applikati fil-prattika mill-operaturi ekonomiċi kollha hija ta' importanza kritika sabiex ikun hemm eh, il-funzjonament tajjeb tas-sistema kollha kemm hi. Pereżempju, superviżuri tal-Banek Nazzjonali jridu jaħdmu b'mod deċiżiv. Is-supervizjoni dajfa kienet problema f'xi ħut mill-iskandli kbar ta' ħasil tal-flus l rajna. Hawnhekk eh, għafas eh, direttament applikabbli tal-Unjoni Ewropea fuq il-kontra ħasil tal-flus tista' tgħin. Aħna eh, Nikkonsidraw li nagħtu ċertu eh, xogħlijiet partikolari lill awtorità partikolari. Kien hemm każijiet fejn ma kienx hemm biżejjed personal li ma setgħux jagħmlu l-ispezzjonijiet fuq il-post bil-frekwenza meħtieġa jew inkella li ma ħadux il-miżuri xierqa meta raw li kien hemm ksur. Is-supervizjoni tal-gruppi din ukoll kienet xi ħaġa li kellha noqqasijiet. Il-superviżuri prudenzjali ma kkonsidrawx biżżejjed it-ħassib ta' ħasil tal-flus fis-supervizjoni tagħhom tal-banek jew inkella fil-evalwazzjoni ta' kemm il-managers kienu tajbin għax-xogħol tagħhom, aħna konxi li dawn il-problemi mhumiex limitati biss għas-settur bankarju, dawn jeżistu wkoll f'partijiet oħra tas-settur finanzjarju, kif ukoll is-settur mhux finanzjarju. U dan huwa qasam ieħor li m'għandniex ninjorawh u għal dak li għandu xaqsa mal-rapport tal-FIU, il-rapport għal l kooperazzjoni bejn l-FIU zirrit jittajjeb aktar inkluż permezz ta' mekkaniżmu aktar b'saħħtu fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex jikkoordinaw u jappoġġaw dawn l-unitajiet ta' intelligence finanzjarju nazzjonali. Issa fedejn il-Kummissjoni li jmiss li tiddeċidi il-passi li jmiss, imma l-linji gwidi tal-President Maħtul huma ċari fuq dan irridu nsaħħu supervizjoni u rridu nagħlqu in-nuqqasijiet. Issa permettuli eh, naġġornakom fuq il-lista ta' pajjiżi terzi ta' riskju għoli. Il-Kummissjoni għadha impenjata li twassal lista aġġornata skont ir-rekwiżit tad direttiva. U wara il-rifujut tal- ta' delegazzjoni tal mill tal-Kunsil u riżoluzzjoni f'Marzu aħna midna sforzi biex nikkonsidraw l-opinjonijiet kemm tal-Parlamentu tal-Kunsil. Aħna rridu nassiguraw kunsens bejn l-istituzzjonijiet kollha biex nevitaw li l parlament Ewropew u l-Kunsil jirrifjutaw il-lista. Jiena nixtieq intenni li l-Kummissjoni se tkompli tagħmel evalwazzjoni awtonoma aħna fil-prinċipju ħam semmu l-pajizi li huma msemmija mill-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja, ma fl-istess ħin ħammorru lil-in il-kriterji tal-FATF. Dan ifisser li ħankunu qegħdin insemmu wkoll eh, namlu nagħmlu lista ta' pajjiżi eh, terzi b'nuqqasijiet finanzjarji strateġiċi anke jekk mhumiex fuq il-lista tal-FATF. Aħna nkomplu nużaw il-metodoloġija ta' Ġunju tal-2018, iġifieri aħna rridu niċċaraw l-interazzjoni bejn il-lista tal-Unjoni Ewropea u dik fuq livell nazzjonali mill-FATF Tieni net aħna qed nipproponu li nagħtu aktar dettal dwar l-involviment ma' pajzi terzi u dan permezz tal-lista. Għawek, aħna qed nipproponu li ninvolvu ruħna ma' pajjiżi terzi għabbazi tal-evalwazzjoni preliminari u nitolbu impenn min-naħa tal-partijiet terzi ta' pajjiżi terzi li jimplementaw eh, miżuri ta' mitigazzjoni fi żmien sena Aħna qed nikkonsidraw ukoll npoġġu fuq il-lista b'mod immedjat dawk il-pajjiżi li għandhom livell għoli ħafna ta' riskju. Aħna nittamaw li dan l-approċċ il-ġdid jippermetti li żewġ kolleġislaturi sabiex jilħqu ftehim komuni fid-dawl ta' l-adozzjoni tal-lista tal-pajjiżi ta' riskju għoli. Il-Kummissjoni ħajkollha dialogu politiku kontinwu mal-Parlament u Kunsill biex timplementa l-metodoloġija jiena rrid nindirizza din il-kwistjoni mal-Ministri ta' Finanzi fil kunsil ta' Ottubru. Jiena nixtieq nassigurakom li aħna nkomplu naqsmu l-istess mira ġifieri nipproteġu il sistema tal-Unjoni Ewropea sistema finanzjarja eh, kontra ħasil tal-flus minn pajjiżi terzi. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Parlament Ewropew għall-appoġġ kontinwu għal dan il-proċess ta' sfida imma neċessarju li huwa fl-interess taċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Kiitokset komissari Jourovalle. Sitten menemme puheenvuorolle. Grazie ħafna, komissarju Jorova. No, kellin fuq lista fissem il-gruppi ħanisimaw minant sur Marcus Ferber għal żewġ minuti u nofs fissem il-PPE. Grazzi ħafna, Signora President, President tal-Kunsil, Sinjuri. Meta nisimma' nisma dak li kelkom xi tajdu, issu kollox se sew, kollox eh, taħt kontroll, il-kunsill impenja ruħu, qed jiġġielet kull sija qed jiġilet kontra ħasil tal-flus, qed jaraw kull pajjiż, kollox sejjer tajjeb, kollox sejjer ħarir, imma l-verità hija li xejn musew. sew. Jek taris li il-rapport tal-Komissjoni b'attenzjoni hemm żewġ affarijiet li ħorġu ċari. L-ewwel net minn fit-28 stati membri ehm, din id-direttiva ġiet implementata b'28 mod differenti. U t-tieni net l-awtoritajiet nazzjonali ma jippruvawx jiksbu kooperazzjoni mal-ġudizzjarja u entitajiet oħra, speċjalment dwar kwistjoni transkonfinali xejn mod jaħdem. Għaw żewġ soluzzjonijiet, l-ewwel waħda hija ninsew id-direttiva u nintroduċu regolament. Jekk inti trid li jkun hemm mod wieħed kif ikun legali fl-Ewropa, mela għandek bżonn ta' regolament. It-tieni net jekk ma tistax ikollok eh, kooperazzjoni, jekk kooperazzjoni ma taħdimx, u aħna għadna kif assigurajna li l-autorità ta' supervizjoni bankarja supposta tara kollox u li kollox qed isir sew, mela m'intix qed tiġġieled il-ħasib tal-flus, sempliċiment qed toħloq eh, operazzjonijiet ta' milita formuli eh, u aħna li għanna bżon struttura li tista tamel timur li minn da kollu għanna il-Olaf per eżempju għanna l-IPPO per eżempju f'dawk il-kazijiet fejn l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea ġew attakkati U issa irridu naħsbu, komissarju, dwar jekk jistax ikun li jkollna proposta fejn il-prosekutur Ewropew jew inkella xi struttura oħra simili fil-fatt intuha eh, is-snin biex ikun hemm prosekuzzjoni kriminali li tista' tidħol fl-istati membri ma rridu naġixxu għaliex smajna ċifri U ma nistawx naraw kollox eh, b'mod sabiħ, rridu inġallu li daffarijiet isiru. Il-Parlament tkellem fuq din il-proposta issa tridu twaslu r-riżultati. Grazzi ħafna Sur Ferber, issa fissem l-SND l-Onorevoli Regner għal minuta u nofs. Grazzi ħankompli nibni fuq dak li għadu kif intqal Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna regoli stretti fuq il-ħasil tal-flus, imma għalfej għandna dawn ir regoli stretti jekk ma jiġux implementati u implementati fid-dettall. U jekk ma jkunx hemm supervizjoni sussegwenti li hija stretta rridu nindirizzaw dan din il-kwistjoni sabiex tintem. Imma il-problema rridu narawha fuq il-medda twila ta' żmien. Irridu xi forma ta' awtorità ta' kontraħasil tal-flus fuq livell Ewropej. Ewropew għax inkella eh, l-istati membri rridu jaħdmu fuq dan fuq livell individwali u kull skandlu ta' ħasil tal-flus huwa ikbar minn dak ta' qablu ma nistgħux nistennew il-bużi għal li tisplodi hemm dawn il-gold visas pereżempju. fejn in-nies li jistgħu jifilħu biex iħallsu jistgħu jixtru ċittadinanza isom qed jixtru xi dajsa. Eh, imma l-flus minn fejn ġejjin? Dan huwa skandlu aħna nafu li ħasil tal-flus ser id fit mal-korruzzjoni, evażjoni tat-taxxa, attivitajiet kriminali oħra rridu nħarsu lejn il-problema mill-aspetti kollha. Il-Kummissjoni għalhekk trid tħares lejn dawn il-Golden Visas u toħroġ bi soluzzjonijiet prattiċi għal din il-problema fil-ġejjieni. Kitokset erustia Regnerille ja sitten Renew. Grazzi ħafna. Issa għannom ta' Renew Luis Garicano. Ħanajduha kif inhi. Sur Kummissarju, Sinjura Ministru, aħna qegħdin hawnhekk għaliex il-sistema tal-ġlieda kontra ħasil tal-flus mhijiex taħdem. Nitkellmu fuq in-nuqqas ta' riżorsi, Smajna minnat li BA dwar nuqqas ta' rizorsi, leġislazzjoni ma tistax tkun implementata. Jiġifieri mhix taħdem, il-koll jaqblu e, naqblu huwa ċittadini huma ħasbin ukoll għaliex il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus hija ġlieda kontra l-kriminalità mit-traffikar ta' drogi, traffikar tal-bnedmin. Jekk aħna niġġieldu kontra il-ħasil tal-flus qegħdin niġġieldu kontra dawn ir-reati kollha għaliex mhix taħdem is-sistema tagħna. Għaliex l-istati membri m'għandhomx inċentiv li jkollhom sistema li taħdem għaliex l-istati membri għandhom jaqblilhom illi jkollhom ifejġibu l-flus meta jkollhom bżonn il-flus. Għalek, jekk il-flus jiġu minn ejjun li ma tantxu maċari mela nalqu għajnejna. Imma s sistema taħdem daqskemm taħdem tajjeb l-iktar ħolqa dajfa li hemm fil-katina. Jekk ikun hemm ħolqa dajfa, ikonna problema kullimkien. Smajna l-iskandlu ta' Danska. E e- hemmhekk il-problema ma kienx li ma ħadniex azzjoni jew li regolaturi fl-Estonja u fid-Danimarka ħallew dawn l-affarijiet jiġru, imma meta e, Eh, meta waslu għalli iba raw li menx leġislazzjoni ma setaw jagħmlu xejn. Aħna nafu li dal-parlament huwa maqut jiena kburi li se jkollna din ir-riżoluzzjoni aħna nemnu li l-Kummissjoni jrid jagħmel parti tiegħu, il-Kunsill ukoll, il-Parlament ukoll sabiex dawn l-aġenziji kollom ir-riżorsi li għandhom bżonn biex jiġġieldu kontra l-ħasil tal-flus sabiex ikollna leġislazzjoni li tkun applikabbli kullimkien fl-Unjoni Ewropea u sabiex ikollna sistema li tkun ġenwinament Ewropea u taħdem sew kullimkien u għal kulħadd. Grazzi ħafna, Sur Garicano, issa nisimaw minant is-Sur Gigold għal ħodor. Zewċ minuti u nofs. Grazzi, Signora President, kollegi. Em, eh, riskju ta' sigurta' fl-Ewropa li ma tantx taw kasu l-gvernijiet u dan huwa propju il-ħasil tal-flus. Ta' kull sena jinħaslu biljuni. Kriminali jaqalaw ħafna flus permezz tal-attivitajiet kriminali tagħhom imbagħad il-flus jinħaslu, mbagħad jiġu investiti ħafna drabi fil-terrorizmu pereżempju jinxtraw il-djar u bekk il-prezzijiet tal-proprjetà eh, jolew f'ċerti postijiet. U irridu naraw ukoll x'possibilitajiet legali hemm għaliex l-Ewropa għandha l possibilità li tagħmel xi ħaġa, imma qegħdin naraw illi l-istati membri mhuma qegħdin jagħmlu xejn. Wieħed minn l-akbar skandli illi ħadmet fuq il-Kummissjoni jurih bid-der dan. U din mhix biss eh, xi eh, tax havens bħal ċipru u Malta li qed narawhom dawn l-affarijiet għaliex qed jiġri fil-Ġermanja pajjiżi fejn biljuni ta' euro qegħdin jinħaslu ta' kull sena u l-FIU għandha 20,000 suspett ta' ħassil tal-flus irreġistrati imma l-awtoritajiet għandhom idejhom marbutin għaliex mit-tielet direttiva kontra l-ħassil tal-flus li tmur lura għaxar snin. Eh, kien hemm li kelli jkollok operazzjoni fuq livell Ewropew jiena għal xhur inni niġġielet mas servizzi tal-Kummissjoni Ewropea biex nara jekk hemmx lok għal proċeduri ta' ksur ta' trattati u dawna rridu jitress u mhux biss kontra l-Ġermanja ma' ħafna stati membri oħrajn illi mhumiex qegħdin jimplementaw din il-liġi kif suppost u ekk irridu jagħmlu dawn u jiena qed nappella lill-Kummissjoni li timponi kapitlu ġdid. Ma tidux taraw jekk fuq il-karta l-affarijiet eh, u eh, mhux qegħdin ikunu implementati imma fir-realtà u jekk le ibdew proċeduri taksur U fl-aħħar nett, Hemm bżonn illi jkollna istituzzjonijiet Ewropej biex jagħmlu dan kollu kif qal ħafna kelliema u huma għandu jkollhom is-seta li jaġixxu fl-Ewropa kollha. U intom u l-Kunsill tistgħu tagħmlu ħafna biex tiżguraw illi ssir verament din l-implementazzjoni u żgur u mbagħad il-Parlament u l-istituzzjonijiet se jappoġġawkom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Beck mill-grupp tal-IND minuta u nofs. President, il-ħames direttiva kontra ħasil tal-flus ġiel lill istati membri biex jagħtu id-data lill-EBA Dawn huma deċiżjonijiet li l-investituri u dawk illi ifadlu il-flus ma jistaw xejn kontra tagħhom bħalli kieku iċ-ċittadini kienu ma, ma jeżistux. Sissa, l-NGOs ma kinux inklużi f'din il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus mill-Unjoni Ewropea, imma f'dawn l-aħħar snin il-professur Malti Kenneth Wayne qal li l-NGOs huma vulnerabbli għal reati ta' ħasil tal-flus u jista' jkunu wkoll vulnerabbli għal finanzjament ta' organizzazzjonijiet terroristi. Il-professur Wayne talab illi li l-ambitu ta' kull liġi Ewropea kontra ħassil tal-flus għandha tkopri wkoll l-NGOs imma din it-talba kellha tkun irtirata minħabba pressjoni politika enormi. Manival eh, l-autorità kontra ħassil tal-flus tal konsil ta' l-Ewropa jaħsibha bħas professur Wayne għaliex ħafna drabi l-NGOs jintużaw bħala vettura għal ħassil tal-flus. Għalhekk nistaqsijien l-NGOs għalfej qegħdin jitħallew barra mill-Kummissjoni minn dawn il-liġijiet mill-Kummissjoni il-Kummissjoni matriċi li daw jitqisu bħala kriminali u aħna nitolbu illi l-NGOs ikunu koperti minn din il-liġi. Grazzi. Issa għal eh, Gwe Issur Morel. Grazzi, Signora President, huwa veru li dan huwa suġġett li minn barra jidher komplesso tekniku ma naħseb li huwa importanti għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Waqt il-mandat li għadda ħna tkellimna ħafna fuq dan it-test dwar il-ħasil tal-flus Eh, minħabba ħafna skandli u fostom il-Panama Papers u nitkellmu dwar attivitajiet ta' ħasil tal-flus marbutin mal-traffiku tal drogi, tal-armi, eh, tal-traffikar tal-bnedmin u dawna qed nitkellmu dwar eh, mijiet ta' biljuni ta' euro ġifri ammonti kbar mela x'qed jgħid il-test tal-evalwazzjoni jidher illi hemm nuqqasijiet illi ma jistgħux ikomplu l-ewwel net it-trasposizzjoni tad direttiva ma ma taċ frott u dan għed huwa l-każ fil-maġġoranza tal-istati membri u għalhekk issa rridu naraw eh, xi proċeduri ta' ksur u mbagħad il-kapaċità ta' deċiżjonijiet ta' l-EBA jidher illi għandha il-limiti tagħha, limiti illi semmijom il-President innifsu. Aħna membri tal-Parlament qed naraw li l-Kunsill ma jridx japprova l-lista ta' 23 pajjiż e, ta' pajjiżi terzi illi huma ta' riskju hemm pajjiżi bħal l-Arabja Sawdija jew il-Panama fost oħrajn, għalhekk wasal il-mument li nieħdu azzjoni u l-problema li għandna llum huwa li eh, ma nistgħux noqogħdu eh, eh, għaddejjin bid-direttivi, għandna bżonn ta' regolament għaliex din hija kwistjoni li hija importanti għalina membri tal-Parlament il-miktar u iktar għaċ-ċittadini. Signora Laura Ferrara. Grazzi, onorevoli kollegi. Il-ksu, il-ġbi mill kriminalità joħloq effetti distorsivi fis-suq intern, fil-kompetizzjoni u anki għam sara lil kumpaniji li rispettaw ir-regoli jippermetti individwi u organizzazzjonijiet kriminali anki ter terroristiċi illi ikollom il-finanzjament sabiex ikomplu jagħmlu l-attivitajiet tagħhom Aħna fil-Movement 5 Stelle ridna nagħmlu priorità tal-ġlida ta' dan il-fenomenu aħna tajna kontribut importanti f'di direzzjoni permezz ta' direttiva l-ġlieda kontra il-ħassil tal-flus, per eżempju, aħna għadna li dawk li jinqabdu ma jkunux jistaw jamlu kontratti mill-amministrazzjoni pubblika, ikollom jitħlu f'kontratti pubbliċi, eccetera, barra minnek fir relazzjoni ta' inizjattiva leġislattiva ġlieda kontra korruzzjoni l kriminalità organizzata li jena kontra porter fuqa għamilna pass il qoddim lejn istituzzjoni fuq livell Ewropew ta' leġislazzjoni effikaċi kontra l-mafja permezz ta' ehm, regoli komuni permezz ta' użu tal-pulizija u skambju aħjar tal-informazzjoni dawk li jagħmlu dawn l-attivitajiet jużaw ix kollha fil-liġijiet sabiex eh, ma jiġux ikkastigati għalhekk hemm bżonn li konna qafas Ewropew li jiġġieled kontra dal-fenomeni li dejjem irid inżamm ġurnat imma wkoll implementata implementazzjoni mal malajr madwar l-istati membri kollha. Kiitos edustaja Ferrara. Ja nyt voimme siirtyä eh, yksittäisten edustajien puheenvuoroihin. Grazie, signora Ferrara. Essa imes. l Casa. Konsegwenza ta' atti kriminali, għanna diversi eżempji ta' politiċi negozjanti frodisti li kollha jaraw kif jagħmlu biex jaħbu dawn il-flejjes li jkunu ġabu b'mod illegali. il verità hi li mhux faċli tinduna b'dan kollu strutturi komplessi f'diversi ġurisdizzjonijiet u ħafna drabi jkun hemm ukoll eh, l-involviment ta' numru kbir ta' entitajiet finanzjarji. ħafna mill-istituzzjonijiet jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom imma ħafna jfallu wkoll u meta dawn ifallu u ma jinvestigawx jew ma jipproċedux fuq każijiet ta' ħasil ta' flus ikollhom ikunu l whistleblowers u l-ġurnalisti investigattivi li jirriskjaw ħajjithom biex jikxfu dan kollu. kollha nafu x'ġara minn ġurnalisti bħal daphne caruana galizia u bħal jn kuciak illi x-xahar li ġej rrid infakkaraw li huwa t-tieni anniversarju mill-qtil brutali ta' daphne caruana galizia illi jiena nemmen li kieku l-istituzzjonijiet kienu aktar effettivi fil ġlieda kontra l ħasil ta' flus kieku forsi daphne caruana galizia illum għadha magħna u allura naqbel illi l-affarijiet hemm bżonn li jinbidlu ma jistax ikun li n-negozjanti tajbin u onesti li huma fil-maġġoranza jimxu skont ir-regoli waqt li dawk li huma fil-poter u korrotti jibqgħu jagħmlu li jridu b'detriment għaċ-ċittadini ewropej. grazzi ħafna sitten Grazie Hafna, Sir Casa. il-ġlieda kontra l-ħassil tal-flus hija priorità biex niġġieldu kontra l-forum l-iktar serji ta' kriminalità transnazzjonali biex inħarsu l-ekonomija minn distorzjoni li tista' timmina l-fiduċja tal-ċittadini fil-istituzzjonijiet bankarji u finanzjarji. l iskantli l-aktar reċenti fis-sistema bankarja juru l-ħtieġa ta' sistema ta' superviżjoni u enforcement effettivi sabiex nindunaw u nissanzjonaw l-operazzjonijiet ta' dawn in-nies. Sistema li titlob skambju ta' informazzjoni, kooperazzjoni interdixxiplinari bejn l-awtoritajiet ta' regolamentazzjoni tas sistema bankarja u l-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-pulizija u wkoll koordinazzjoni transnazzjonali bejn dawk kollha li qegħdin jiġġieldu dal-fenomenu l-Unjoni Ewropea eh, adottat strumenti leġislattiv importanti il-ħames direttiva hemm il-direttiva wkoll li hija importanti ħafna li tawtorizza li tarmonizza l definizzjoni ta' riċiklaġġ u anki l-element li saħa l-kompetenza tal-Awtorità Bankarja Ewropea fil-supervizjoni tal-kontra l-riċiklaġġ madanakollu irridu noqogħdu attenti u naraw illi daw l-istrumenti jintużaw tajjeb u rridu nkomplu naħdmu biex nippromuovu aktar kooperazzjoni bejn l-awtorità regolamentari tal- settur bankarju fuq livell nazzjonali u anke l-awtoritajiet ġudizzjarji fl-istati membri. Grazzi. Sitten edustaja Ramona Strugariu. Signora Strugariu. Bosta biljuni ta' euro ġifiri wieħed fil-mija tal- deġet tal-Unjoni Ewropea huma fondi illi eh, voluti fil-attività sospetta ta' kull sena attività kontra l-ħassil tal-flus titkun applikata kella tapplika f'Ġunju tal-2016 imma naraw li miżuri eċċessivi ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi u anki t tabella ta' traspożizzjoni li li eh, aħna għanna li minna li mumiex applikabli ġifiri 28 stati membri ma trasponewx ir-raba direttiva kontra ħasil tal-flus kif suppost. Biss tmien stati membri għamlu traspożizzjoni tagħha sissa. U naħseb illi tweġiba hija sempliċi wi għanna bżon ta' regolament. Jekk id-direttiva mhix qed taħdem, allura għanna bżon ta' regolament, ma nistgħux inkomplu naħlu żmien. Regolament indispensabbli f'qassam li huwa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' sanzjonijiet li nistgħu nieħdu kontra l-istati membri illi ma jirrispettawx dan ir-regolament. L-Onorevoli Urtasun. Din hija problema serja ħafna qed nitkellmu dwar miljuni kbar ta' euro li jinħaslu jintużaw għal attivitajiet kriminali. Kien hemm ħafna skandli Danska Bank, Pilatus Bank, Deutsche Bank, lissa ma tispiċaqat ta' skandli fl-evalwazzjonijiet tagħkom naraw li hemm nuqqasijiet ta' kull tip. Nuqqas ta' konformità mal eh, eh, regoli tal-banek, naqqas ta' spezzjonijiet, memx kooperazzjoni, u dawn huma naqqasijiet serji, għandna bżonn ta' azzjoni soda, rridu nkunu iktar koraġġużi fl-implementazzjoni ta' din il-direttiva. Ma nistawx naqaw lura. Anzi, rridu issa nibdew naraw kif se nitasponu l-ħames waħda rridu nimmonitorjaw il- pajjiżi terzi illi huma problem problematiċi hemm din il-lista griża li inna nitolbu li din tkun approvata ma sissat mhijiex. Jekk dawn id-direttivi mhux qed ikunu nforzati, mela kif nistgħu ngħaddu għal għal dawn il-proċeduri tal-ksur. Hemm qed jagħmel xejn irridu nkunu ferm aktar sodi u stretti aħna kemm il-darba tlabna li tinħoloq awtorità Ewropea sabiex dan il-fenomenu nistgħu nwaqfuh. Grazzi. Sur Urtasun, l-Onorevoli Xivan. Kważi ta' kuljum aħna nħars narraw l-eċċess tal-ġlida kontra ħassir tal fus u naraw ħafna ipokresija Għalina dan il-flagell il flagell tal tal-flus jiġi propju mill-prinċipju ta' ċirkolazzjoni libera tal-kapital fid-dinja il-pjattaformi ta' finanzjarji, dawk l-entitajiet li jaħbu l-identità ta' dawk li qegħdin eh, jaħbu l-identità ta' dawk li qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet il-trusts u hemm dawk illi jaħbu wkoll l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa dawn huma l-affarijiet huma responsabbli għal ħasil tal-flus għalhekk aħna nħeġġu lill kummissjoni biex eh, tevalwa l-azzjoni tagħha il-formaliżmu meta mqabbel mar riżultati reali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u twaqqaf l-ipokriżija li trid li ċerti attivitajiet ċertu tax havens fejn ikun hemm kumpaniji li fil-fatt m'għandhom ebda attività ġew dawk il-pajjiżi qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Minuti olka. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kolakusic. Kollegi, il-korruzzjoni u ħasil tal-flus huma żewġ fenomeni b'rabtiet ma' xulxin. Illum l-ikbar korruzzjoni kif ukoll l-iktar l-iktar azzjonijiet ta' ħasil ta' flus ma jiġux mit-traffikar tal ta' sigaretti leġi minn bnadi oħra li xlar ħaġa li ġrat fil-Kroazja hija li din il-korruzzjoni tista' tiġi legalizzata permezz ta' liġi ġdida fil-Kroazja aħna għandna qatt dwar il-pre-settlement jiġifieri b'valutazzjoni ta' 10 biljun euro il-qrati li suppost kellhom iħarsu dawn il-proċeduri u jipprevjenu jwaqqfu l-ħasil tal-flus ġew mibdula sempliċement f'nutara u ntilfu ħafna flejjes ħafna persuni issa huma sidin ta' kumpaniji kbar fi Kroazja ma nafux minn huma. Dawn qed isiru permezz ta' fondi li huma stabiliti f'pajjiżi terzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss lill-Onorevoli Karas. President Kummissarju Sinjuri. Kulla ħadd irid jitkellem, kull grupp Dan jfisser kemm huwa importanti li aħna bħala rappreżentazzjoni ta' ċittadini ninaqdu flimkien biex niġġieldu l-ħassil tal-flus u l-finanzjament tat terrorizmu. Iżda għaliex għaliex huwa importanti nagħmlu hekk. 110 biljun euro ta' flejjes maħmuġin jinħaslu u nafu li hemm banek ewlenin illi ġew milquta mill-ħasil tal-flus u minn skandli ta' dan it-tip. U allura hemm nuqqasijiet kbar bejn dak li aħna qbilna dwaru mbagħad l-implementazzjoni ta' dak li qbilna dwaru. Kif ukoll nuqqas ta' kontrolli u nuqqas ukoll ta' sanzjonijiet. M'hemmx biżżejjed ħaddiema biex jagħmlu s-superviżjoni meħtieġa. L-EBA siba diffiċli, impossibbli biex hija wkoll tara illi il-raba AMLD jiġi wkoll implementat kif suppost u l-ħames AMLD suppost jidħol fis seħħ sa jannar ta' sena d-dieħla. Xorta waħda nabqgħu naraw nuqqasijiet. Dana minħabba l-implementazzjoni li qegħdin li bija aħna qegħdin nippruvaw nimplementaw id-direttiva mill dawn il- lakuni u allura hemm nuqqas ta' superviżjoni. Aħna naħa għandna nagħmlu ta' kollu li nistgħu. Forsi nistgħu ngħaddu minn direttiva regolament suppost qegħdin insaħħu l-Ewropa, suppost qegħdin induru mill-kliem għal fatti, suppost qed nikkooperaw minflok eh, illi nkomplu ninqataw weħedna. Mela, m'għandniex ninjoraw is-sitwazzjoni sakemm nagħmlu dak li aħna flimkien bilna li nagħmlu. Grazzi Onorevoli Karas. Issa jmiss lil Nina Gill. Minuta u nofs. Grazzi President. L-iskandli li smajna dwarhom dal-aħħar snin miljuni jekk mhux biljuni ta' euro illi ġew maħsula. U issa ċittadini ddejqu, iddejqu li jkunu dejjem huma li jkollhom jerfgħu il-pis tal-konsekwenzi meta jkun hemm imbagħad inżul ekonomiku, dawk l-aktar onja u kriminali jsibu mezzi kif jaħbu l flus tagħhom minn superviżjoni regolatorja u l-ġbir tat-taxxa il-Dunks Bank. Aħna rajna li kien hemm biljuni ta' euro ta' transazzjonijiet li kienu suspettużi għal snin u snin u minkejja prosekuzzjoni kriminali diversi pajjiżi EBA ma laqgħux proposti li jkun hemm każijiet ta' ksur tal-liġi Ewropea bis-serjetà ġifir il kummissjoni għadha ma ddeċidiġ xi ġimatilu qalet li għadhom qegħdin jinvestigaw il-kwistjoni. Hemm ħafna ħafna aktar eżempji ma nistgħu sempliċement nistennew għal skandlu ieħor kbir wisq hemm lakuni fil-leġislazzjoni tagħna biex bekk il-kriminali u dawk li jridu jawġu l-liġijiet jagħmlu hekk. U allura jekk aħna ma niġġeldux dan it-tip ta' kriminalità transkonfenali, meta u kif se jsir il-Kummissjoni kif se jas jaċċertaw illi nieħdu azzjoni serja. Irridu nagħmlu aktar blodo ta' disposizzjoni tagħna. Il-leġiżlazzjoni trid tiġi implementata fi 28 stat membru kollha. Issa mistoqsija l-Kummissjoni x'qed nagħmlu biex ninvestigaw eluf ta' shell companies reġistrati fil-tax havens offshore. Għalfejn dawn qegħdin jiġu stabiliti? Grazzi. Kiitokset. Grazie ħafna. Issa jmiss l-onervoli Hook għal minuta Grazzi. Wara 16-il sena nieħu pjaċir li nindirizza l-Parlament wara l-esperjenza legali tiegħi fir-Renju Unit. Il-ħasil tal-flus fl-esperjenza tiegħi huwa dak li huwa ċ-ċirkulazzjoni tad-dem f'ġisimna. Jiġifieri kollox jista' jiġi investat pereżempju fil-traffikar tal-bnedmin, fl-armi, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar xagħti jitlef ħajtu kollox jista' jċaqlaq minn pajjiż għal ieħor jew il-flejjes jintużaw biex jinxtar jixtru il-karozzi tal-lussu jew proprjetà tal-lussu ħajja li mbagħad timmotiva aktar reati. Fil-pajjiżi l-istima hija li kull sena jiġu maħsula 100 biljun euro u għandna diversi eh, entitajiet li suppost għandhom responsabilità u kollox allura war frammentat. Huwa wkoll ħasra kbira li ħafna stati membri ma implementaw din il-leġislazzjoni. Il-ħasil tal-flus jista' jmur lejn l-Afrika, l-Amerika, l-Asja u allura rridu qafas għal sħubija biex nirrintraċċaw il-kriminali u l-flejjes. Irridu konna kultura fejn l-uffiċjali u l-awtoritajiet ikunu wkoll tassew jarfu il-reat għal-ju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 għanna bżon li li wieħed jevita ħasil tal-flus dinja kwistjoni ewlenija biex, nġildu niġildu il-kriminalità organizzata imma koll nipproteġu il-ċittadini u jkollna aktar trasparenza għalhekk jiena naħseb li l ħames direttiva hija importanti għal dan imma laqqas ir-raba direttiva mi mixja l-qoddim kif suppost, għalhekk għandna bżon naħdmu aktar namlu aktar sabiex il-liġi tiġi applikata ma nistawx nibqaw mixin l-qoddim dan il-mod. Kummissarju Jurova hemm bżonn li nżommu f'moħħna li rridu naħdmu aktar jekk irridu namlu kontroll adegwat. U f'dan id-dibattitu rridu eh, naħdmu mod effiċenti. Jiena konvint li Repubblika Ċeka wkoll trid iddaħħal aktar trasparenza meta tindirizza l-kwistjoni tal-fondi immobiljarji. U jekk ma nqoddux attenti, eh, ħan nispiċċaw nilimitaw il-trasparenza minħabba dawn ir-reġistri għalhekk m'għandniex nirrepetu l-iżbalji tal-passat. Ja sitten erustaja Emil Radev, teilläkin on minuutti. Grazie ħafna, Sur Peksa. L-Onorevoli Radef għal minuta. Grazzi, Signor President, kollegi. Din risoluzzjoni aħna nitolbu l-Stati membri illi jimplementaw il-leġislazzjoni Ewropea ta' kontra l ħasil tal-flus. Qed nirreferi għal raba u l-ħames direttiva għal kontra il-ħasil tal-flus aħna qed nikkritikaw għaliex numru kbir ta' stati membri għadhom m'għamlux traspożizzjoni tar-regoli tar-raba' direttiva u fi ftit xhur oħra jridu jkun lesti bil-ħames direttiva. Dan kollu importanti ħafna meta nqisu eh, li rridu naqtaw eh, lejun ta' finanzjament tat terrorizmu u dan jfisser li nwaqfu attakki lejn l-Unjoni Ewropea. U b'hekk huwa fatt illi l-qafas attwali tal- azzjoni kontra ħasil tal-flus ibati minħabba ċertu naqasijiet. u allura importanti li jkollna approċċ komprensiv Ewropew biex ikollna azzjoni effettiva fil-ġida tagħna kontra il-ħasil tal-flus u l finanzjament tat terroristi. L-Unjoni Ewropea trid tindirizza l ħasil tal-flus u tiġġieled il-finanzjament tat terrorizmu b'mod li huwa effettiv u awtonomu, partikolarment meta niġu għall-inklużjoni ta' pajjiżi terzi fil-blacklist tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Kiitos edustaja Radev. Ja sitten edustaja Nils. Grazzi ħafna, Sur Issa. L-Onorevoli Fugsag. grazie, grazie ħafna. Fil-2007 sal-2015 Bank Danske Bank Danis kellu eh, sħubija ma' entità fl-Estonja fejn kien hemm transazzjoni suspettużi ta' madwar 200 biljun euro. Issa l-awtoritet tal-Estonja wissew lil Danimarka kemm il-darba, però ma sar xejn f'April il-EBA kellu rapport fejn qalu illi ma kienx hemm każ ta' ksur tal-liġi Ewropea u l-awtorità Daniża mamlu xejn ħażin. Għalija din turini li hemm xi ħaġa ħażina, ħażina ħafna fis-sistema, xi ħaġa li dun nbiddlu. Il-problema ewlenija donna hija illi l-awtoritajiet nazzjonali li l-EBA wkoll jagħmlu skrutinju tagħhom, joqogħdu bil-qeda f'dawn il-boards jistgħu jaċċettaw jew jew jiġtu rapport li huwa kritiku lejn stat membru. Allura, din hija problema, rridu nagħmlu xi ħaġa. Nixtieq inkun naf il-Kummissjoni x'qed tipproponi li nagħmlu u kif insaħħu l governanza tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Funkslang. Issa jmiss lill onorevoli Kovarik għal minuta u nofs. Grazzi President Kummissarju. Huwa ċar illi ġlieda kontra ħasil tal-flus hija kwestjoni ta' politika u sfida transkonfinali, frammentazzjoni fil-implementazzjoni nazzjonali u prassi supervisorji ta' kontra ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra terrorizmu u finanzjament tiegħu huma l-problemi li rridu nindirizzaw insubu mezz kif ikonna nforzar aħjar tar-regoli tal-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-ħames AMLD hemm numru ta' miżuri korrettivi li ttieħdu biex indirizzaw in-nuqqasijiet huwa importanti illi fit-trasposizzjoni tad-direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali l-istati membri jaħdmu flimkien fuq punti kritiċi li ġew identifikati inkluż eh, nuqqas ta' informazzjoni li ġie skambjata kemm fuq livell ta' superviżjoni kif ukoll fuq livell ta' istituzzjonijiet finanzjarji infushom. L-informazzjoni, sim tal-informazzjoni essenzjali. Aħna rridu nagħmlu użu aħjar ta' teknoloġija ġdida f'dan ir-rigward biex intejbu l-interkonnettività ta' databases rilevanti, inżidu l-aċċess għad-data, niffaċilitaw il-kooperazzjoni transkonfinali kif ukoll hekk kif nindirizzaw sfidi ġodda bħal aktar użu ta' crypt assets irridu wkoll nadattaw l-approċċ tagħna biex b'hekk kollox jiġi kopert mill-qafas AML tagħna. Ovvjament il-ħin kontrina u allura rridu nerfgħu responsabilità tagħna u naħdmu flimkien mingħajr dawmien biex aħna neqirdu dawn il-flejjes illegali fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Kovarik issa imiss lill-Honorable Toms. Grazzi ħafna. Tajjeb illi jkollna leġiżlazzjoni effiċjenti iżda dana kollu mhux qed jgħin jekk għandna dawk illi jridu jiksru tali leġiżlazzjoni, dawk illi għandhom il-flus u għandhom l-avukati li għam il-pariri biex ikun jafu kif għandhom mbagħad jaħarbu mill-liġijiet u jinfluwenzaw il-qrati. Anki fil-Kumitat Investigattiv Pana. Rajna li biljun euro inħaslu u kien hemm diversi transazzjonijiet involuti u dan ffinanzja t terrorizmu u ma sar ġara xejn. Issa għandna xi kumpaniji brabtiet ma' sindku ta' Ljubljana u 29 miljun imbagħad eh, nħasslu il-flus marru lejn Malta u issa kollox sejjer lejn xi kumpaniji illegali. Għandna r regoli Għandna l-bażi legali, għandna leġiżlazzjoni li neħtieġu hija s-sistema tajba. Persuni tajbin li jistgħu jinvestigaw dawn ir-reati u bekk iressu l-qorti dawn il-persuni. Kummissarju, x'nistgħu nagħmlu, x'jistgħu jagħmlu istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-anomaliji. Irti konna s-seta biex naġixxu f'każijiet fejn l-awtoritajiet nazzjonali mhumiex effiċjenti biżżejjed. Irustija Toms. Grazie Onorevoli Toms. Issa ngħaddu għal proċedura catch the eye. Hemm żewġ kelliema illi talbu għal kelma u se ngħaddilhom il-mikrofonu. Nibdew bis-Sur Lopez Aguilar. Grazzi, Signora President, Kummissarju Jurova, Presidenza tal-Finlandja, ġlida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata hija xi ħaġa tafetwa ħafna u timporta l-Unjoni Ewropea mhux biss fuq livell ta' ekonomija manka valuri. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm il-livell penali ta' dan. Hemm xi membri Jiena, b'mod partikolari, ħdimt fil-parteċipajt eh, fil-ħidma tal-Kummissjoni fuq il-karti ta' Panama u hemmhekk kienet ċara hemm bżonn il-ħames direttiva biex ntejbu l-trasparenza hemm bżonn tal-identifikazzjoni tal-pajjiżi terza kif ukoll il-prevenzjoni tal- eh, tal-finanzjar ta' terrorizmu oħrajn. Imma importanti li b'dan l-impenn eh, leġislattiv irridu noqogħdu għazza tal-implementazzjoni l-applikazzjoni korretta li aħna nħeġġu lill kummissjoni u dan huwa sensa dan id-dibattitu li taħdem verament fil-font biex tara li jkun hemm l-implementazzjoni kif suppost biex l-anijiet jintlaħqu fil-ħin li semmiet il-Kummissjoni u jekk ikun hemm ksur mela jkun hemm il-proċeduri ta' ksur kontra l-pajjiżi. Grazzi. Grazzi. Sur Lopez Aguilar. Issa l-Onorevoli Marek Berek. Mikrofonu għal-kelli. Various money laundering scandals in the back. Numru ta' skandli ta' ħasil tal-flus. Eh mal dok li huwa Deutsche Bank, Danske Bank, ING, Pilatus, jew ABLF, LV, dawn ixxukkjaw l-Ewropej u urew ħafna djufijiet tal-Kooperazzjoni Ewropea. Ejja nfakkarkom u niftakru bejnietna li aħna kellna bżonn l awtoritajiet tal-Istati Uniti biex nifmu eżattament x'kienu djufijiet tagħna, jien qed nara din problema ewlenija il-FIUs nazzjonali ma jagħmlux skambju ta' informazzjoni meħtieġa l-istati membri ma jimplementawx bisħiħ il-leġizlazzjoni meħtieġa u jimminaw il-kooperazzjoni meħtieġa u l-istess ħin ħafna banek ma japplikawx il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Din hija problema reali bħalma diġà semmit mill-Europol. Eh, qed nitkellmu fuq wieħed fil-mija tal-GDP Ewropew li qed jiġi involut eh, f'attivitajiet finanzjarji suspetti in-nuqqas ta' eh, azzjonijiet koordinati tal eml qed iżid il-frammentazzjoni ta' suq nixtieq u l-integraw. Ħanerġa' insemmi issa il balluni sa' jinsab saqaj il-Kunsill għal xejn jekk ma jkollniex kooperazzjoni eh, bejn il-pajjiżi mhux ħernexxina konna implementazzjoni tajba. Grazzi, Onorevoli Belka. Issa biex nalqu dibattitu ħanaddi il-kelma lill-Kummissarju Jurova. Din hija priorità li ħatibqa għal dan il-mandat jiena smajt il-kontribuzzjoni ta' dawk minnkom li għaddew mis-saga ta' l-azzjonijiet kontra l-ħasil tal-flus fil-mandat li qed jintemm. Aħna minna ħafna affarijiet utli kemm fil-leġiżlazzjoni kif ukoll fis-supervizjoni u fl-implementazzjoni. Imma jemma nistax ngħid li s-sitwazzjoni hija xi waħda ideali jew li m'għandniex intejbu. Di tkun priorità għal dan il-mandat, għal din il-Kummissjoni, għal dan il-Parlament sabiex nieħdu azzjonijiet oħra addizzjonali. U jiena naqbel li tista' tkun regolament li ma jippermettix li l-istati membri li jiddevjaw mill-lan u l-iskop ta' għalfej qed nagħmlu din leġiżlazzjoni kollha kontra il-ħasil tal-flus. Aħna ma nix qed nitkellmu fuq il-flus, aħna qed nitkellmu fuq il-kriminalità organizzata serja u l-flus li jippermettu li dan isir, qed nitkellmu wkoll dwar il-fiduċja tal-poplu. Iġviri fiduċja li aħna il-kol ħanamlu xi ħaġa li ħatbiddel is-sitwazzjoni sabiex flimkien nagħmlu xi ħaġa effiċjenti. Aħna rridu li jkollna sistema finanzjarja eh, f'saħħitha dan huwa element importanti ħafna għall prosperità Ewropea Għalhekk irridu neliminaw ir-riski, irridu nindirizzawhom ukoll permezz ta' regoli li jaħdmu sew u li ħajkunu implementati minn kulħadd u daw kollha li qalu li s-sistema tagħna hija e, b'saħħitha jew dajfa daqs li żjed element dajjef tas sistema hekk ukku minnu. Din hija sistema li xittieħu tittieħed bis-serjetà mill-istati membri kollha. Jiena smajt li l-istati membri għandhom ikunu motivati. Il-motivazzjoni il għandha tkun l-istess kullimkien li l-liġijiet irridu jiġu implementati u dan huwa xogħol kruċjali tal-Istati membri. Ma hemm ukoll il-motivazzjoni negattiva ġifiri il-proċeduri ta' ksur li aħna bdejna li jiena nista' nagħtikom jekk tridu e, stampa ta' dak li aħna qegħdin namlu ftaħt ir-raba direttiva ta' kontra il-ħasil tal-flus Il-proċess ta', ta supervizjoni waslet għal proċeduri ta' ksur kontra l-istati membri kollha. U bħalissa il-ksur eh, ġi il-proċeduri ta' ksur ġew malu għal ħames stati membri. Fuq l-oħrajn eh, il-Kummissjoni eh, ħarġet itra ta' notifika u hemm min għandu il-proċedura għaddejja. Fuq il-ħames AML Din hija pożizzjoni li maħsuba għal jannar tas sena d-dieħla, sissa aħna rċivejna dawn il-notifiki hemm tliet stati membri li qalu li għandhom traspożizzjoni sħiħa, ħames stati membri oħra notifikaw eh, miżuri ta' traspożizzjoni. Issa għal kumplament aħna ovvjament qed nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni u dalwaqt ħankunu qegħdin nimnaġixxu wara id-data ta' implementazzjoni. Jina samt ma'kom l-opinjoni tiegħi li il regolament ħajkun meħtieġ huwa il-pass tajjeb il-qoddim, jina ovvjament mhux ħankun għadni f'dan il-qasam, din hija sempliċement l-opinjoni personali tiegħi wara li ili naħdem fuq dan is-suġġett dwar għalfej aħna adottajna id-direttivi il-raba u l-ħames. Ħames waħda ġiet adottata taħt il-mandat tiegħi Din kienet reazzjoni ċara u maġla fuq il-karti ta' Panama, kif ukoll attakki terroristiċi li ma kienx faċli wieħed jibassarhom u ħabarhom qabel għaliex kien hemm ħlasijiet eh, anonimi u kellna nwieġbu wkoll fuq tarba ċara li konna eh, trasparenza sħiħa tas sjida benefiċjali Għalhekk hawnhekk nixtieq nirreġixxi għal dak li qalu s-sur Peksa Jiena għalija kienet rida qawwija li irridu nagħmlu dan ir-reġistru tal-beneficial ownership li jkun miftuħ trasparenti għal pubbliku mingħajr ma nagħmlu differenza bejn min għandu l-interess legali u min le, inkluż il-ġurnalisti. U dan ek ħajkun. Aħna ħajkonna il reġistri pubbliċi għal fondi fiduċjarji, situazzjoni kienet iżjed diffiċli għaliex il-fondi fiduċjarji għandhom eh, il- sissin pubbliċi u privati, ġviri aħna qegħdin nindirizzaw il-fondi fiduċjarji kummerċali, imma anka għall-oħrajn se jkun hemm il-possibilità li niksbu informazzjoni dwar is-sidin. Il-passi l-oħra l-qoddim dawn jistgħu jkunu implementazzjoni sħiħa fuq regolament fuq l-FIUs u l-kooperazzjoni. Isur Radef telaq għaxina xtaqt nirringrazzja għall isforzi tiegħu għal xu kien ir-rapporter ta' din il-leġiżlazzjoni. U seta jatin il-konferma minna ħatiju kieku li Iva kien eżerċizzju diffiċli ħafna li wieħed jikkonvinċi l-istati membri li jieħdu dawn il-miżuri sabiex l-FIUs jikkoperaw u jaqsmu informazzjoni ma l-autoritajiet ta' infurzar fiħdan il-pajizi huwa iżjed diffiċli li nikkonvinċuhom il dawn il-pajjiżi li għandu jkun hemm skambju ta' informazzjoni anka fuq livell transkonfinali. Intom semmejtu eh, li l-informazzjoni transkonfinali hija diffiċli, dajfa u dan huwa vera. Aħna xaqna intejbuh permezz ta' din il-leġiżlazzjoni ma ma kienx taħita biżejjed kena nagħmlu xi kompromessi u jienet nistenna li taħt il-mandat kum ikun hemm ukoll progress fuq dan. Li jkun hemm unità eh, entità ta' supervizjoni l-ewwel pass il-LBA kellu isaħħaħ il-kompetenzi tagħna din hija xi ħaġa adottata anke fil-leġiżlazzjoni li għandu jkun hemm ġbir aħjar ta' data kif ukoll il-possibilità li naġixxu meta l-istat membru ma jirnexxilux jeġixxi u dan kien fil-fatt il-każ tal-Bank Estonjan Danske jien ma nistax nifhem kif dan huwa possibbli fuq ħames jew seba' snin li ikun hemm ħasil tal-flus sa' żewġ biljun euro ħadd ma jinduna bihom. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u aħna ħankunu nafu eżattament min mhux ħa jirnexxielu fis-sistema. Sa dan it-tant id-Danimarka bidlet il-leġiżlazzjoni. Ġwi hemm ċertu reazzjonijiet. Imma jiena naqbel li għandu jkun hemm entità waħdina b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea biex li għandha tagħmel supervizjoni. Imbagħad kien hemm mistoqsija minn Sinjura Toms. Aħna ħana ġixxu u min ħajġixxi fuq livell Ewropew meta l-istati membri ifallu fil-qasam tal-liġi kriminali. Il-prosekuturi pubbliċi Ewropej ħajibdew joperaw minn Novembru tas-sena id-dieħla U din ħatkun l-entità li ħajkolla prosekuturi speċjalizzati fuq il-reati finanzjarji. Tkunar jekk ma jkunx il-PPO li jihdu fideħ il-kazijiet ta' stati membri li jtifallu, naf li jtnitkellem nitkellem ħafna, jtintawal intawal, imma kienem ħafna mistoqsijiet. Biex nalaq, Sur Kaza semma il-Whistleblowers, il-Whistleblowers Directive, din ukoll tista' twassal ċertu benefiċċji. Għalhekk grazzi lilkom il-koll għall-paċenzja tagħkom jiena verament ħassejt il-bżonn u l-obbligu li nirreaġixxi fuq il-kummenti tagħkom, il-mistoqsijiet tagħkom, għaliex din dan huwa suġġetta ta' li rridu verament eh, fuq livell politiku ikonna eh, sieda tiegħu għal livell għal mandat li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjora Kommissarju. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li inti dejjem twieġeb il-mistoqsijiet tal-MEPs. Mhux kull kummissarju jagħmel bħalek għalhekk grazzi immens talli tinvolvi ruħkom eh, fuq dan is-suġġett tant importanti. Issa nixtieq nistieden il-Ministru Tuppuranen fil-Kunsill biex tagħti l-aħħar kelma naf li kellek eh, ġurnata twila immens għalhekk grazzi tal qiegħda magħna. Sinjuri, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu. Jiena segwejt il-kontribuzzjoni tagħkom ta' valur b'interess kbir jina ħadd ukoll ċertu punti mill-Kummissjoni għax naħseb li verament huma importanti jina nittama li l-Kummissjoni li jmiss ukoll timira fil-oli. Jina ġejt mistoqsija dwar l-azzjonijiet li ttieħdu mill-Kunsill għal dik li hija l ħasil tal-flus u l-skandli riċenti fil-Banek tagħna u jiena naqbel li din hija problema. Rridu naraw eh, il-problemi x'numa eżattament fil-kwistjoni u l-azzjonijiet li tieħdu riċenti mhumiex biżejjed aħna qegħdin nanamizzaw ir-reviżjoni post-mortem tal-Kummissjoni tal-każijiet li jinvolvu il-Banek Ewropej u l kunsill diskuti dan f'Ottubru ġifri x-xahar u aħna għandna l-intenzjoni li naslu għal konklużjonijiet sa' Diċembru ta' din is-sena, ġviri ħajkun hemm azzjonijiet. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità sabiex nerġa' nikkonferma l-importanza li tagħti l presidenza fil-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat terrorizmu. Jiena qed nistana bil-ħerqa naħdmu flimkien fuq din il-kwistjoni. Il-messaġġ minn din id-diskussjoni kien ċar ħafna. Hemm bżonn li nagħmlu aktar għal kontra ħasil tal-flus u suġġett ġie appoġġjat minn gruppi politiċi differenti. Jiena personalment nista' inwedkom li ħanas wassal il-messaġġ tagħkom lil kollega tiegħi Ministru tal-Finanzi bħala il-kontribuzzjoni tagħkom fuq din il-kwistjoni tant importanti.